Buongiorno colleghi, il primo punto dell'ordine del giorno L-għodwa tajba, signori, l-ewel punt li għanna fuq l-agenda tal-lum huwa dikarazzjoni tal-Kommissjoni dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2014. Nixtieq infakkar lil membri li għal dan id-dibattitu m'hemmx proċedura ta' catch the eye.